Colleghi, se volete prendere posto iniziamo i lavori. Tieħdu poskom jekk jogħġbok salli biex nibdew. riunjoni l-ewwel għatana tagħna f'din is-sena l-ġdida u għalhekk nawgura lil kulħadd sena tajba. Nittama illi tassew tkun sena tajba lina lkoll u anki għall-kumitat tagħna. Qabel xejn, qabel ma naraw l-aġenda, xtaqt ngħidilkom illi għanna membru ġdid tal-komitat, siħu post, kollega Gruni, l-onorevoli Bulan, illi ġin nominat, u dana fil-kwota tal-IPP, u nil-qawħ għal-kem jina minni xetna rappresenti għonek palissa fl-awla. Iżda bekk intom ta' dwar din il-prezenza l-ġdida. Kien hemm bżonn ukoll fl-aħħar ġimat xi tibdiliet eh, fil-aġenda li ġiet approvata mill-koordinaturi fl-aħħar laqa li kellna b'mod partikolari punt 5 dwar is-segwitu tar-rapport Busuttil dan ġi pospost tal-laqa li mis minħabba eh, li s-surbu sottil ma setax jitratta dan il-punt issa. Umbat dwar l skart għanna il pretenzjoni ta' Sistri dan ukoll post post tal oħra u dan fuq talba tal tal-mina tirressa il-petizzjoni minħabba illi bħalissa għaddejjien xi negozjati mal-Ministeru tal-Ambjent fl-Italja u għalhekk aħna ipposponejna l-esaminazzjoni ta' dan il-punt u bat punt 13 l-iskambju ta' femiet dwar ir-rapport annwali tal-Kummissjoni Hawnhekk eh, ridna nagħmlu posponiment eh, biex nistennew eh, il-nomina tar-rapporter. Ukoll biex nistennew data aġġornata għal dak li għandu xaqsam il-petizzjonijiet li seħħew fl-2010 u dan ovvjament huwa l-an ta' dan il-rapport annwali wara kollox. Narafkom ukoll illi eh, dawk li firmaw dan il-petizzjonijiet ta' petizzjonijiet 6, 8, 9, 10 u għalek aħna nibdew għal dak li għandu xaqsam laqa tal-koordinaturi, din fil-fatt is-sessjoni se nagħmluha eh, fl-aħħar parti ta' din il-laqa, jiġifieri fil-ħamsa aħna intemmu din laqa tal-komitat biex bekk aħna nibdew il-laqa tal-koordinaturi mbagħad għada nibdew fid-disa ta' filgħodu u hawnhekk il-firmatari jkunu hawnhekk preżenti ta' eh, punti 16, 18, 19, 20 u 21. naħseb m'għandix aktar xi ma dak li qed u allura. Ah, il kollega al quale abbiamo dato il benvenuto in sua assenza. Bal iva, kollega li jiena eh, semmejt aktar kmini wasal hawnhekk jiena eh, semmejt kollega u għarraft il-membri dwar eh, sostituzzjoni. U għalhekk nilqawk hawnhekk f'din laqgħa tal-Kumitat Peti. Quindi c'è il possiamo passare quindi nistaw naddu alla approfizzjoni tal-proġett ta' la li xaqsam l-aġenda tagħna il-kollega Ogan dwar eh, l-approvazzjoni la bozza l-aġenda. Esauriamo prima questo punto. Uh, approviamo l-ewwel napprovaw l-aġenda e kif ġi mibdu. M'għandniex objezzjoni u għallek eh, l-agenda hija approvata. La kollega Vertman sulla prova. Kollega Vertman dwar l-approvazzjoni? E allora blocchiamo. Prego. Ja, danke schön. Um, ich habe eine Grazie. Iva, mistoqsija. Naħseb ikun tassew importanti għalina l-koll illi inqisu kol il-leġislazzjoni Spanjola għal dak nixqasam il-kosti din ukoll hija xaġa li rridu eh, imresqu fuq l-aġenda għaliex fit-2 ta' Diċembru inti semmejt li l-opinjoni legali eh, kienet waslet issa dew xarejn minn dak iż-żmien u allura naħseb ikun importanti għaċ-ċittadini e, mill-quta biex aħna nittrattaw dan il-punt. Jiena nirċivi ħafna ittri mill-ċittadini Awstrijaċi, Ġermaniżi, Spanjoli. E, nies minn eh, diversi pajjiżi huma qegħdin jgħidu illi huma qegħdin jitilfu l-proprjetà tagħhom u għalhekk Jiena nishti illi l-punt jiġi diskuss. Iżda il-problema tagħhom mhijiex biss illi huma qegħdin jitilfu il-proprjetà tagħhom jew l-art tagħhom, iżda huma se jkollhom iħallsu wkoll spejjeż eh, li għandhom xaqsbu ma' din il-proprjetà. U għalhekk dejn hija sitwazzjoni eh, ta' disperazzjoni għal dawn il-persuni. U għalhekk irridu niddiskut dan il-punt hawnhekk għaliex ħafna ċittadini qegħdin eh, irresqu din il-problema. Lek nitlop illi illum jew forsi xila oħra mandu mux nitrattaw din il-kustjoni. Grazzi. Kollega Jara, però questo non... Kollega... Mein Vorschlag, vielen Dank, Frau Vorsitzende, mein Vorschlag... wäre. Grazie, Präsident. Proposta tiegħi hija li aħna niddiskutu dan il-punt fil-qatal koordinaturi aktar tard u naraw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 Eh, l-intervent tal-kollega, aħna nitrattaħ bħala suġġeriment illi aħna nistgħu nresqu għal-parti fejn ikun laqa tal-koordinaturi aktar tard illum. Issa, it-tieni punt fuq l-agenda, l-approvazzjoni tal-petizzjonijiet li ġew diskussi qabel u għalhekk il-kollega Oken fuq dan il-punt. Yes, uh, I really want to on the Iva, dwar il-laqa tal-ewwel u t-tieni ta' Diċembru, jiena hawnhekk ngħid illi Jema ma konsidrax illi l-pozizjoni ta' Romanija kwistjoni luqa. Forsi ma taqblux, iżda ma naħsibx li dan hija kwistjoni luqa, u nixtieq li din il-ħaġa tiġi miżjuda fil-minuti tal-laqa. U naħseb il-mod kif aħna trittajna dan il-punt ħafna aspetti eh, ma kienx aċċettabbli. U nixtieq ngħid illi ma nikkonsidrax illi din il-petizzjoni hija magħluqa u nixtieq li dan jiġi notat ukoll fil-minuti. Turgajs. Grazie signora, grazie signora Presidenta, io me voy a a... Grazie signora President, jina se nillimita ruħi fuq dan il-punt, l-adozzjoni tal-minuti tal-laqat fil-dati li għandkom emmek elenkati, nirreferi għall-aħħar minuti dwar il-leġislazzjoni eh, Spanjola dwar il-kosti. Il-koordinaturi jirrakmandaw li nittrattaw petizzjonijiet dwar din il-leġislazzjoni għabbażi ta' kull kas. Naħseb li dana mhux skont eh, dak li ġi maqbul fil-laqa tal-koordinaturi, Signor President, kif intom kif inti tiftakar f'dik il-laqa aħna li ftemna kien il-proposta ta' Sinjura Wallace u koll suġġerit dan ġifir li naġiċu kas kas, iżda oħrajn semmew li kumitati oħra, pal kumitati tal-kumitat tal-ambjent jew tal-affarijiet legali, libe, dawn jistaw jeżaminaw din il-kwistjoni li l-leġislazzjoni eh, in kwistjoni tiġi riferuta lilhom u ommek forsi nistaw kol nitolbu il-prezenza tal-Ombudsman Spanjol. U kif semmejt qabel? Li najdu li il-koordinaturi rakmandaw approċ eh, kas-kas, forsi għedin nimorru wis il-bot dana kollu. Għalix għadna ma ħadniex deċiżjoni ġenerali ta' dan il- ehm, ta' dan il-tip u għallura għana nillimitaw ruħna għal dak li intqal fil-laqa tal-koordinaturi l-aħħar laqa fil-fat li kellna ma nixtuqux illi l-proposta ta' sinjura uh, Wallis tiġi eh, prezentata eh, u dan vizavi il-koordinaturi kollha. Bostinaru.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 tal-medja fir romanija u minħabba wkoll il-kompromess li ħareġ mill-negozjati, jiena nissuġġerixxi jekk tippermettuli li fil-minuti tal-aħħar laqa tagħna ma nirreferux għal petizzjoni dwar il-libertà tal-istampa fil-Romanija. Fil-laqa tal-koordinaturi tal-lum, aktar tard, se niddiskutu mill-ġdid din il-petizzjoni, jekk possibbli, nixtieq li nagħmlu hekk, u bonesta sħiħa naħseb illi nkunu nistaw noħorġu b'soluzzjoni illi ikun fl-aqwa interess tal-kumitat tagħna. U aħna ovvjament naraw l-essenzjali ta' din il-potenzjoni jew illum jew forsi l-qoddim u jiena qed nagħmel hekk bi spirtu ta' kompromess biex bekk ikun possibbli li aħna naħdmu fuq il-petenzjoni u nalizzaw is-sitwazzjoni. Ich habe mich, glaube ich, zum falschen Punkt zu Wort gemeldet. Ich wollte Verschiedenes. Iva, eh, forsi dan huwa punt ukoll nistgħu neslu taħt eh, AOB, punti vari. Va bene. <clears throat> Non ci sono altri għan. Tajjeb, m'għandniex aktar interventi u għalhekk fuq l-approvazzjoni ta' minuti ta' laqat li għaddew naħseb hekk nistgħu napprovaw il-minuti ta 9 u ta' 22 ta' novembra xemmek ma kenniex xi oġġezzjonijiet. Issa dwar l-ewwel u t-tieni ta' Diċembru minuti ta' dik il-laqa. Naħseb illi hemmhekk kien hemm xi eh, punti mill-diversi kollegi, tliet kollegi li għamlu l-intervent tagħhom u għalhekk forsi nistgħu nivvotaw fuq il-minuti ta' din il-laqa għada fil-ħodu għaw wara eh, illi niddiskutu dawn il-punti fil-laqa tal-koordinaturi. Ma nix oġġezzjonijiet, allura nistgħu napprovaw l-ewwel żewġ eh, settiet ta' minuti u nipposponu mbagħad il-votazzjoni għal għada fuq eh, l-aħħar setta minuti. Issa it-tielet punt fuq l-aġenda. Xi punti ieħor li nista' nresa hawnhekk u komunikazzjoni dwar it-tieni parti tal-agenda fejn hemm il-petizzjonijiet u magħhom ukoll il- il-kontribuzzjonijiet tal-kollegi varji. Jekk fil-fat fuq dawn il-punti m'hemmx oġġezzjonijiet, allura nistgħu wkoll napprovaw e, din is-sezzjoni jekk kif proposta. Mela, punt numru erba' issa. Kollega Wieland, xtaqt jagħmel intervent? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Grazie, President. Iva, xtaqt nieħu l-opportunità sabiex insemmi punt illi jiena għajjimt kemm il-darba bil-miktub għanna nirċivu taqsiriet notifiki fejn eh, diversi petizzjonijiet jiġu prezentati l-inna u jien għandi proposta kif aħna nistaw eh, niproċedu. ħafna drabi mannix il-ħin għalix eh, l-iskeda tagħna hija eh, ristretta ħafna u mhux dejjem ikonna iċ-ċans illi nikdbu eh, l-affarijiet u nippreżentawhom bil-miktub u allura naħseb illi aktar jamel sens illi ikonna l-aħħar laqa tal-komitat fejn il-petizzjoni ġiet diskussa bħala nasla għall-iskadenza. Biex bekk ikun eħfef illi wieħed eh, iżid il-kummenti tiegħu. Naħseb illi dan ikun mezz effiċenti u xira biex eh, aħna niproċedu u għalhekk nitlob jekk per eżempju traduzzjoni hija mitluba fil-15 mbagħad nafu eh, kemm dan jirrikjedi żmien, allura l-iskeda b'dak il-mod eh, nkunu nistgħu imbassruha, nkunu nafu x'inhu ma l-iskadenzi u għalhekk jagħmel sens li aħna mbagħad nażlu il-laqa minħabba iż-żmien li jkun meħtieġ biex isiru traduzzjonijiet tad-dokumenti għal membri u, eh, u koll ta' frustrazzjoni ma taħna nbatu e-mails is segretarjat u jisna edin nitkelmu mal-ħajt ħafna drabi. Allora, minn tal qas nixtiequ li jkollna tweġiba li tajdilna surveillant għal din ir-raġuni aħna ma nistgħux niddiskutu din il-kwistjoni li tirressaqt. Xi tip ta' tweġiba minn tal-inqas aħna nistennewa. grazzi. Ehm, kollega Wieland. Kollega Wieland, il-proposta jekk qed nifhem sewwa hija li ma nikkonsidrawx approvata it-tieni parti tal-aġenda ġifieri il-parti B le mela ma fimx tajt il-President. Huma il dokumenti ġifiri li jiġu eh, imqasma. Die sogenannten Aħna nirċivu aktar minn 20-25 il-petizzjoni bit-taqsirijiet, bil-konklużjonijiet, bil-rakkomandazzjonijiet u aħna nisimaw illi l-petizzjoni hija ammissibbli, ikonna dan it-tarif, tarif li nirċievu, dawn huma affarijiet li jistgħu jiġu negozjati qabel il-laqa tal-laqa. Il-membri jkollhom l-iskeda, jkollhom skadenza ta' ħames eh, ħames tiem, xi kultant anke inqas, u inti kollok skadenza eh, fejn hemmhekk inti tkun tista' tagħti l-kumenti tiegħek fuq il-proċedura u tindika fejn inti ma taqbilx. Qabel ma l-kumitat ikun eh, wieġeb u allura dan ikun kmini ħafna fil-proċedura, ikollok dokument li kun eh, tkun imsemmija konklużjonijiet u taqsirit u allura il-mod kif aħna nittrattaw dawn id-dokumenti din hija xi ħaġa li trid issir aktar effiċjenti. Si, ehm, non mi era chiaro perché ma kienx eh, ma kontx qed nifhem sewwa għaliex inti qed tisħaq illi il-limitazzjoni ta' żmien, ġifiri bejn li wieħed jibat dan id-dokument, il-dokument sir umbat il-possibilità li aħna mbagħad eh, niskedaw u nsibu żmien għal dawn il-petizzjonijiet. Dawn id-dokumenti jintbatu lil kollegi kollha wara li ġew miġbura numru ta' petizzjonijiet li l-uffiċċju jkun eh, irċiva u jiġu eżaminati mis-segretarjat, mbagħad dawn eh, jingħataw eh, parir u kull membru jista' jesprimi l pozizjoni tiegħu dwaru. U dana fi żmien ftit jiem minn meta wieħed jirċievi dawn il-petizzjonijiet flimkien. Umbat, wara dawn jiġu eh, imbat naraw se jkunu il-mod kif ħaj jiġu diskussi, kif dawn jitlu fil-kalendarju. U allura inti qed izmin iż-żmien minn meta jimdbatu sakemm imbagħad dawn jitlu fil-kalendarju. Jiġifieri aħna rridu pero innatu aktar żmien lill-membri biex bekk huma jagħtu l-evalwazzjoni tagħhom eh, fuq il-proposti, ġifieri minn flok tliet tliet dawn isiru pereżempju ħames tiem biex bekk ikun hemm iktar żmien għal evalwazzjoni. U naħseb illi din ukoll hija proposta li nistgħu niddiskutu mal-koordinaturi, nistgħu wkoll inqedu dan il-punt taħt l-AOB, nittamaw li kun nistgħu nittrattaw dan il-punt ukoll illum. U bekk inkunu nistgħu wkoll inqisu din, din it-talba illi bekk ikun aktar żmien biex aħna analizzaw il-proposti kollha li jiġu imresqa f'dawn id-dokumenti. Tajjeb, kollega. Oben, ja. Ähm. Iva, Iva, äh, nista naqbel jena jdu ma, ma dana kollu. Iżda minni xed nifem, minni xed nifem sewa l-proċedura. Ovvjament, eh, hemm problema forsi hemm nuqqas ta' ċarezza f'dana kollu allura jek intom taqblu eh, aħna iva rridu niddiskutu dan il-punt miegħek, però jiena nemmen li inti ma ġejtx aġġornata dwar l-ammont ta' korrespondenza li jiena kelli mas segretarjat eh, dwar dan is-suġġett. Forsi is-segretarjat għandu jaġġornak dwar din il-kwistjoni. Iva, din it-tieni parti tal-intervent eh, tiegħek ċertament qed tressa eh, kwistjoni illi jiena iva rrid nanalizza u jiena nixtieq nirċieva, nirċievi minn għandek il-kopji tan-noti kollha li inti bat lis-segretarjat biex eh, bekk ikonna eh, azzjoni fuq dan, eh, dan is-suġġett għaliex jidher ċar illi il-femiet tal-membri fuq dawn id-dokument iridu jitqisu għaliex inkella il-proċedura ovvjament ma jkollix imbagħad eh, sustanza u għalhekk il-presidenza tixtieq li tiġi aġġornata u informata dwar dan biex bekk eh, l-evalwazzjonijiet tal-membri jiġu kkonsidrati kif suppost. Issa, ovvjament, eh, eh, membri li jixtiequ dawn it-tweġibiet aħna jisson batulom dawn il-kopji. Umbat jekk il-koordinaturi m'għandhom xejn kontra dan, eh, aħna fil-laqta koordinaturi naraw kif aħna nistgħu nagħtu forsi proċedura ta' tweġiba aktar effikaċi għal kulħadd. Mela, naddu għal punt li jmiss, neżaminaw il-petizzjonijiet u hekk naddu minnu fih għal puntu sitta għanna il prezizjoni ta' Maria Gersa Kanuti dwar is sita rimi ta' skart eh, viċin Ruma. Is-Sinjura Kanuti suppost edha hawnhekk preżenti. Mela naddi il-kelma lis-Sinjura Kanuti. Pronto? Ok. Tajer, jiena ġibt ritratti miħaj biex nispjega ħjar din is-sitwazzjoni. Fl-1955 missieri beda jaħdem f'Ruma ġo farmhouse li kienet 18 km mill-Kosta Terrenika u mill 13 km mill-Kampidolju u hawnhekk tistaw taraw id-distanzi fuq slides. Fl-1978 bnejna dar ġdida 500 metru l-bot minn din il-farmhouse u f'żona ġdida tal-qasam ta' djar li żdiedet u kibret minħabba f'temiet mal-komuna ta' Roma ta' Ruma. U kien hemm bjar ta' il tajjeb għax-xorb u bdejna jkollna temperaturi differenti minn dik tal-kosta u kanna arja li hija iodized għaliex propju konna qrib il-kosta. U għalek minn din is-sena l-em, l-1978, familja tiegħi bdiet bitħallas mhux biss għal qasam ta' djar li l-komune tagħna beda dinna servizzi pal per eżempju drannaċ, il-manutenzjoni ta' toro, eccetera, u barra minn hekk it-taxxi wkoll marbuta mal-bolla per eżempju mal-proprjetà, eccetera. U mbagħad fl-1978 żona eh, li ma setax titqassam lin-nies, ġifieri f'barri feks barriera, beda jkun hemm żviluppi fiha u kien hemm is-sit li xtara u beda jagħmel eh, beda jarmi l-iskart fiha mod abużiv u diġà kien hemm ħafna djar fl-1978 f'din iż-żona u kien hemm fil-fatt iż-żona ta' Casal Lombroso u anki fit-13 il-triq ta' Aurelia U anke f'dawn il-postijiet f'Mala Grotta per eżempju fej kien hemm ħafna qasam ta' djar, fej kien hemm farmhouses, fej kien hemm abitazzjoni differenti. U dar tagħna tinsab propju fil-punt isfar fuq il-mappa li qed taraw fuq slide. Propju f'din iż-żona fejn hemm il-qasam ta' djar. Fejn hemm ħafna farmhouses. U hija ftit kilometri il-bot minn din il-mizbla li kienet qabel barriera. Umbat fl-1984 il-komuna ta' Ruma l mod eċċezzjonali ta' darba. Umbat iktar u iktar spiss beda juża din il-mizbla għal l-iskart urban. Sakemm imbagħad beda juża għabbażi ta' kuljum u fl-1999 il-popolazzjoni ta' zona ta' dak il-post bdiet protesta minħabba l-irwejja ħżina li bdew jiġu minn dak il-post u hemm dak il-postijiet markati bl-iswed fuq il-mappa fejn hemm l-espansjoni l-aktar kbira ta' din il-miżbla u tistgħu tarawha. Din il-biċċa li tmur minn Awrelja, minn Triq Awrelja għal Kazall Umbrosio u ma 3 km nofs bejwet u ieħor, u għalhekk tistgħu taħsbu kemm tista' tkun kbira din il-barriera, din il-miżbla. M'għandix il-mezzi tekniċi għad dispożizzjoni tiegħi biex norikom, iżda barra minn hekk hemm dawn iż-żewġ żoni ħodor propju quddiem il-miżbla li komplow itennu l-affarijiet għandek dawn il-postijiet fil-vjola fuq il-mappa fej kien hemm eh, isom dajjar li formaw li jibdow joħorġu minnhom ħafna rwejja ħżiena. U jienat bħala ipotezi forsi minħabba l-pajpijiet li jikkomunikaw dawn la dajjar mal-miżbla u joħorġu mill-parti l-aktar baxxa li l-in mitriq. U hawnhekk kien hemm żewġ edimenti tal-art fuq it-triq via Kazal fuq triq Kazal l-umbrozo li propju din fuq il-mappa li tnemmarkalkom, bat kien hemm ukoll ċediment tal-art fl-2010 u fl-2009 wkoll fejn hemm din il-muntanja, dan il-mostru ekoloġiku. U għalhekk kien hemm triq li ngħalqet minħabba dan iċ-ċediment tal-art u biex ngħidu hekk it-triq oriġinali issa l-modija li kien hemm qabel issa din m'għadix teżisti. Dan il-mostru ekoloġiku kif imbena? Għabbażi ta' kull jum jiġu trakkiet, li jitilaw fuq l-qoċċata ta' din il-muntanja ta' dan il-mostru ekoloġiku juqodu qoddim gafef jollu jarmu l-iskart u bekk kumbat jarmu dan l-iskart mqatta u mbagħad fidejn il-gaffa li taffeġ dan l-iskart u titfaw fil miżbla U għalhekk huwa ovvju li dejjem fl-arja hemm dak il-tnixxijiet bit-trapp, hemm dik ir-riħa ħażina li kulħadd jista' jxomm u hemm ukoll l-espansjonijiet minħabba il-riħ ix-xita u temperaturi olin. Jiena imrat u propju fl-2006 wara li kien hemm sajf b'ħafna temperaturi olin u kien hemm ħafna rwejja ħażin li nibdew nixtammu aktar u kelli metastasi fil-parti olja tal-istonku tijaj, skużaw nirrit nixrob, dajt il-kallima. Propju fil-fwit u fil-parti tal-ġenitali. U il-zaqqin tefħet palma taraw u da minħabba eh, ħabba għaxess u ħafna likwidi li komplow jespandu ġewwa fija u kelli nibdel id-dem għal darbtejn. Darba ta' 3.75 litri u darba ta' 4 litri. U dan propju mill-2008 sa frar tal-2009 b'sitt applikazzjoni ta' kemoterapija ta' 8 sigħat il-waħda. U l-onkologu għalek għalli li mux se jkurani minħabba sara tal kemoterapi u waqqaf l-effett tal-kanċer iżda dan ovvjament bat effettwali s-sistema tal-ladam tiegħi u għalek li osteoporosi jaqgħu l-snin waqt li qed naħsilhom tlift ftit mill-vista għandi problemi ta' ċaqliq u ħamda minħabba li nitlef kultant l-ekwilibrju, il-bilanċ. Dan propju palma taraw dan l-axess li taraw fil-istampa lejn il-pulmuni, lejn il-fwit, lejn il-kliwi, dan wassalli għal diffikultajiet ta' biex nħon nifs, biex nikol, biex nikolli rapporti sessuali, biex norqot, nirremetti, kollim sarni, eh, u kolli ħafna diffikultajiet oħrajn, u għalek ma nistax neħx bħal f'ħajja normali, m'għandix ħajja normali minħabba fik. Jien naħseb li hemm responsabilità ta' rejat kontra l-ambjent u kontra dawk li jgħixu f'din iż-żona minħabba il-kunsilli lokali, il-kunsilliera lokali li mexxew l-1976 f'Ruma u minħabba li mamlux pjan ta' tħejja tajba għal riċiklaċ u rrimi tal-iskart bħal bliet oħra Ewropej. U dan minħabba il-kunsilliera lokali li kienu eh, qed iġestu f'dan iż-żmien u li ma waqfux dan is-servizz li xorta waħda kienet jitħallas fil-waqt u fil-pront minn daw kollha li ħassu t-taxxa u li minħabba wassal ħsara kbira u minħabba nuqqas sigurtà tal-iskart u tada kollu fidejn sit tal-art li mhux kompetenti. U li barra minn hekk appoġġaw l-użu ta' dan il-sit rib qasam ta' djar abitat ftit kilometri l-bot mill kampidolio meta daqqat ma kellu jkun. Skadil il-ħin? Mbagħad responsabbli oħrajn huma l qasem ta' djar ta' dik iż-żona li m'għamlux amministrazzjoni tajba tal-kwoti ta' taxxi li ta' il-familja tiegħi u ma tħasbux aktar fuq is-saħħa tal-min jgħix hemmhekk u anki sidin ta' din il-misbla li minħabba kienu għet jarmu u jkomplu jarmu dan l-iskart propju fil-barriera, komplu sejrinek u jridu jamlu aktar espansjoni. U dan qed iwassal produzzjoni ta' gas. U dan għal forniment tal-minibuses ta' tal-lokal biss U Walek nistaqsi kemm huwa l-ammont ta' gassijiet li hemm inixxu fl-arja ta' kuljum, kemm huwa l-iskart tossiku li jipproduċu kuljum għal kull litru ta' gas li jiġi mill-iskart u fejn ħażnu dan l-iskart tossiku. Jekk mhux sejt u nistaqsik u se jintafgħu qudiem il-bib tal-adba, qudiem l-adba tal-bib tiegħi. Tad-dar tiegħi. President titlob l-kelima biex tagħlaq. Nixtieq ngħidilkom l-aħħar ħaġa tajt il-kelliema fuq il-mostru ekoloġiku fl-2006 taraw li il-mostru ekoloġiku diġa qabeż ix xefa l-orizzont, mbatt taraw il-qasam ta' djar u l-mostru ekoloġiku, mbagħad fl-2010 taraw id-dar tiegħi, u mbagħad taraw fl-2011 kemm ola il-livell meta mqabbel ma' xefa u jena lek ix-xefa mhux qed nara iktar qed nara din il-muntanja ta' skart. nala hawn. Grazzi. Grazzi u għalhekk issa ngħaddi l-kelma l rappreżentant tal kommissjoni li diġà beda l-inkjesti fuq din il fuq dan l-ilment li għamlet il-petizjonanta. L-onore, il-kollega Janko Nefsku. Thank you, Madam Chair. Um, as you... Grazzi, President, bħalma et il-Kummissjoni diġa fetħet investigazzjoni preliminari fuq il-ġestjoni tal-mizbla ta' Malagrotta. Wara skambju ta' informazzjoni mal autorità Italjani ta' minna talba addizzjonali għal kjarifiki u din intbatet ġunju tal-2010. Minn dak iż-żmien il-kwistjoni kienet fil-mira ta' kuntatti bejna u bejn autorità italjani Taljani u dan kien frabta wkoll ma' investigazzjoni oħra tal-Kummissjoni marbuta mal-pjan ta' ġestjoni tal-iskart għal-Reġun tal-Lazio. L-adozzjoni tiegħu huwa mistenni fl-ewwel nofs tal-2011 fil-fatt. L-investigazzjoni fuq il-pjan ta' ġbir tal-iskart għal-Lazio huwa separat u deġa hija proċedura taksur formali, mentri l-investigazzjoni tal-mizbla ta' Malagrotta hija eh, investigazzjoni preliminari. Ir-rabta f'dawn iż-żewġ files hija li l-pjan ta' ġestjoni tal-iskart tal-Lazio rrid jinkludi l-miżbliet kollha tal-Lazio inkluż Malagrotta. Mod partikolari l-laqa reċente tal-ġimgħa li għaddiet fuq il-pjan ta' ġestjoni tal-iskart il-ġdid tal-Lazio li r-rappreżentanti tal-Kummissjoni kellhom mal awtoritajiet F'din l-okkażjoni fakkanna l-awtoritajiet li mod urġenti hemm bżonn ta' tweġiba formali għal din l-investigazzjoni fuq is-sit ta' Malagrotta li saret propju sena li għaddiet. U għalhekk it-tweġiba tal-awtoritajiet taljani għal dawn il-kwistjonijiet li jindirizzaw il-kwistjonijiet li s-sinjura Kanuti kienet t-referi għal-jom hija mestija mistennija fil-pront malajr mill-awtoritajiet italjani. Aħna rridu naraw fiċ-ċert jekk hemmx violazzjoni tal-liġi ambjentali ġdida. U din hija wkoll bħalma qed parti mill-pjan ta' ġestjoni tal-iskart usa tal-Lazio li għandha wkoll tintratta din il-mizbla ta' Mala Grotta. Grazzi. Grazie, quindi siamo ancora. Grazzi, mela qed nistennew tweġibiet minn awtoritajiet lokali u l-Kummissjoni hija attiva fuq dan il-punt. L-ewwel il-kollega u tilgajs li talab il-kelma. Grazie, signora Presidenta. Eh, después de escuchar a la... Grazie, President. Wara li smajt dak li qalet il-petizzjonanta, naħseb li il- kummenti tagħha eżżona xi ftit u rowna l-impatt li qed ikollhom fuq il-ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies u għalhekk naħseb li għandna nkunu sensittivi għal unuru sensittività għal din is-sitwazzjoni. Naħseb fir rigward il-Kummissjoni waċar li din il-petizzjoni tittinżamm miftuħa jekk xi ħaġa li tlabna ftit ilu u l-Kummissjoni għadha tistenna din informazzjoni li għadha ma waslitx mill-awtoritajiet Taljani. U l-Kummissjoni għadha kemm qaltilna wkoll li għandha bżonn din l-informazzjoni sabiex tkun tista tara jekk din il-kwistjoni se titressa aktar il-qoddim. U għalhekk naħseb li din il-petizzjoni għandha nsommuha miftuħa u nitlob il-Kummissjoni fissijat sijat li ġejjin mhux ġranet li ġejjin biex tikkuntatja l-awtoritajiet Taljani sabiex titlob għal din l-informazzjoni. Nixtieq nisħaq li diġà għadda ħafna snin, <coughs> ħafna żmien, għaddew diġà seba' xhur u għalhekk ma nafx jekk intlabtux l-informazzjoni darba biss pereżempju. Forsi tistgħu tajdunna jew inkella ħeġġixtuhomx minnu fih bosta drabi biex dan jagħmluh. Diġà għaddew ħafna xhur u għalhekk suppost għandna l-informazzjoni illum. U konna nafu li l-petizjonanta kienet se tiġi hawn sur wara li fetħet din il-petizzjoni, u għalhekk nitlob li dan il-punt jibqa' miftuħ. Kollega Oken. Eh, tak fru formand. Jeg har bare et enkelt øh, svar. Det kan godt være, at jeg ikke hørte ordentligt efter, men jeg mener... Grazie, President. Ħaġa wahda hvis li nishtiq najt, forse ma għadx attenta, iżda mhix kwistjoni biss ta' affarijiet ambjentali u legali iżda anke dwar leġiżlazzjonijiet ta' rimi tal-iskart li rridu nżommu magħha. U għalhekk nixtieq verifika qed titratta leġiżlazzjoni waħda biss jew anke direttiva tal-rimi tal-iskart. Bajt kemm xejn sorpriża nixtieq ngħid. Qed ngħidu ambjent, ambjent u ambjent. U għalhekk biex inkun ċerta nistiednek tħares ukoll lejn l-iskart u lejn il leġizlazzjoni marbuta mar rimeta l-iskart. Kollega Jar. Fl-opinjoni tiegħi qed nitkellmu dwar tliet affarijiet għandek id-direttiva tal-iskart, il-kwistjonijiet ambjentali, imbagħad mod speċifiku wkoll dwar is-saħħa tal-bniedem. U għalhekk nappoġġa dak li qal sur Turkajs bajt mistaġib u sorpriż li din kwistjoni damed daqsek, mhix kwistjoni li ngħidu jekk ituna l-informazzjoni ftit iktar tard mhux daqshekk problema. Le hawnhekk qed jiġu affettwati n-nies u għalhekk għandna bżonn tweġiba minnu fih. U għalhekk mistoqsija li kummissjoni hija kemm jista' jkollna din l-informazzjoni malajr. Malajr kemm jista' jkun meta ħajkun reazzjoni li tkun eh, risposta sodisfaċenti mill-awtoritajiet Taljani għaliex rridu data sabiex nżommu l-petizzjoni miftuħa. Iżda ovvjament dan mhux qed jgħin il ta' tagħna. U għalhekk il-Kummissjoni tista' tgħidilna meta tistennew reazzjoni mill-awtoritajiet Italjani? Naħseb il-kollega jistajtikom diġà risposti. Grazzi. Grazzi, President. Palma qed diġà din hija kwistjoni wkoll urġenti għal kummissjoni u għas servizzi tal kummissjoni u iva nafu li diġa għaddew seba' xhur minn mindu għamenna talba addizzjonali u sadan it-tant bħalma kellna diskussjonijiet bilaterali mal-awtoritajiet Taljani. Din hija kwistjoni komplessa ħafna u naqbel mal-kollegi li tkopri ħafna mill-leġiżlazzjoni ambjentali, rimi tal-iskart, mod prinċipali u dan għandu ovvjament effetti minħabba l-implementazzjoni ħżiena u dan l-effetti huma fuq is-saħħa tal-bniedem. Palmet, ġimgħa li għaddiet nhar il-ħamis, diskutejna dan il-punt mal-awtoritajiet Taljani u qed nistennew għal tweġiba minnaħa tagħhom. U qed nistennewha malajr kemm jista' jkun qed nistennewha li tasal dal-waqt. U dan wassanna biex nidu l-passi li jmiss xirqa la darba nirċivu din l-informazzjoni. Nittamaw li konna tweġiba sodisfaċenti minnaħat tal-autoritajiet Italjani u jekk dan ma jkunx il-każ, imbagħad hemm mezzi legali li għandna dispożizzjoni tagħna. Palmet il-Kummissjoni diġà titratta din il-kwistjoni bħala urġenza. Barra minn hekk bħalma fil-kuntest tal- pjanta ġestjoni tal-iskart tal-Lazio u għarrimi tal-iskart miex kwistjoni biss tal mizblata malagrotta li jaffetwata, iżdija kwistjoni marbuta ma' raġun kollu tal-Lazio. Għalekket qed naħdmu fuq dan il-punt mal-awtoritajiet taljani u fil-ġimat li ġejjin biex ngħidu nittamaw li nimxu l-qoddim. Grazzi. Nirringrazzjak tajt president u għalek naħseb li kullħat qed jaqbel li huwa importanti li nkomplu niddiskutu fuq dan il-punt u dan il-punt nżommuh miftuħ għax qatt ma kenniex tweġibiet mill-Kummissjoni għax il-Kummissjoni min-naħa tagħha ma kellix tweġibiet mill-awtoritajiet li staqsiet l-informazzjoni minn għandhom u għalek nħedġu l-autoritajiet minħabba l-urġenza u għalek nħedġu l-autoritajiet taljani u nerżgħu nkomplu imsusu warajhom biex ikonna l-informazzjoni minn għandhom. Biex bekk nħedġu l-awtoritajiet taljani biex iwiġbuna minnu fih. L-awtoritajiet taljani u taħtom għandhom jifmu li qed nitolbu din ir-risposta b'urġenza minħabba li kellna smih pereżempju tal-lum u jekk il-risposta mbagħad tkun waħda pożittiva, mbagħad nimxu minn hemm biex naraw fil-laqa li jmiss laqat tagħna nkun nistgħu nisimgħu wkoll mill-awtoritajiet Taljani jekk jaċċettaw li jiġu. Forsi din tista' tkun ipotezi tajba biex nimxu biha. Mbagħad nixtieq nitlob lill-petizzjonanta biex tkun tista' jekk tixtieq iżid xi ħaġa, xi kumment jekk jogħġobha. Pochi minuti per la replica, sì. Pronto? Eh, ehm, guardate, le ultime notizie... Mela, skont l-aħħar tħabbir kena l-Governatur tar-Raġun u s-Sindku Alemanno li kienu qed jgħidulna li rridu jisibu sit mis ġdida. Iżda mhix kwistjoni ta' fej jisibu sit, se nagħmel jibdin il-muntanni li għandu għoddim il-bib tiegħi, għoddim id-dar tiegħi. Hija problema kontinwa tagħna. Għandna problema għax qed inkomplu nieħdu fin-nifs tagħna dan it-trapp u qed jitkellmu dwar inċeneratur ekoloġiku. Dawn qed ikomplu iżidu mat-torbin li hemm u mar-rarja ħażina li hemm u ma nafx kif ħanimxi. sejrek. L-affarijiet li qed hawn fil-kumitat huma affarijiet li laqtuna fil-ħamel ħaj huma ċari, iżda tweġiba ma nistgħux issa. Iżda l-unika ħaġa li nistgħu ngħidulek issa stess għar-rwol ta' dan il-kumitat huwa li nejnuk biex nsib tweġiba minn min jista' jtik li risposta Sintku u l-President tar-Reġun. U għalhekk tlabna lill-Kummissjoni biex tħaffe fil proċess kollu biex ikonna eh, risposta immedjata tal-bit li kien hemm, iżda anke aħna bħala kumitat ħane tolbu l-sindku l-President tar-Reġun jew lil min irridu jibatu biex jiġi hawn fil-kumitat biex jitina dawn it-tweġibiet huma stess u li mija nimu għal il-medda ta' żmien li huma qed basru Il-petizzjonanta jien ma li jibnu xi mostru ekoloġiku ieħor x'imkien ieħor għax għalija hija xi ħaġa assurda. Il-kollega Bostanari xtieq jitkellem tajt il-President? Nixtieq nappoġġa l-proposta tiegħek, Sinjura President, għazzoċ raġunijiet. L-ewwel nett huwa ovju li Min tal-inqas aħna pal kumitat Peti għana namlu xaħġa għal petizjonanta. It-tieni net. Naħseb li jekk qed nafaċċaw dawn il-kwistjonijiet kollha, dawn il-każijiet kollha repetuti mill-gvernijiet internazzjonali li jew qed jirrifjutu jirrifjutaw li jwieġbu lill-Kummissjoni Ewropea jew inkella jkun hemm domin enormi ta' snin u snin sħaħ. Dan seri wassal. Probabilment ħaj wassal għal-laqa speċjali mal-Kummissarju Sefcovic li huwa inkarigat tal-kooperazzjoni interistituzzjonali biex bekk ikun jista' jidentifika il-mod kif aħna jistgħu jkollna xi skeda frabta ma l-Istati membri u l-Kummissjoni Ewropea. Ma nafx eżattament x'nistgħu ntejbu eżattament iżda għandna ngħinu f'dan il-konflitt kollu u din hija ta' tagħmel il-wiċċ fejn il-gvernijiet ikunu x'ikunu l-gvernijiet xelluk jew lemin m'għandhomx jirrifjutaw jew jitrattaw nuqqas ta' rispett il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew u li jenna u għalhekk naħseb li din l-imġiba hija totalment inaċċettabbli. Għalhekk nħeġġek, Sinjura President, sabiex tgħaddi din litra lill-Gvern u biex titlob biex ikun hemm laqa mal-Kummissarju Sefcovic, il-Viċi President tal-Kummissjoni biex bekk insibu soluzzjoni fattibli il-qoddim għax inkella prattikament aħna inutli għanna każijiet simili u aħna nkunu inutli fl tagħna li ngħinu u nħarsu drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi, il-kollega Jara darbohra. Iva, nixtieq nappoġġa dak li għadu dokument għal mill-kollega. U dik hija l-problema u l-Kumitat Peti għax jekk ma nirċevux l-informazzjoni mill-istati membri, aħna ma nistgħu ngħidu xejn dwar il-petizzjoni nfusa. Dan huwa minnu mhux biss hawnhekk f'din il-petizzjoni iżda huwa l-każ ukoll ma' petizzjonijiet oħrajn bosta minnhom dawk speċjalment marbuta ma' leġiżlazzjoni ambjentali. Naħseb li l-Istati membri apposta xi kultant jieħdu żmien tagħhom u jdumu biex ituna t-tweġibiet. U jgħidu li forsi l-affarijiet jintasow jew minħabba li ma jistgħux jibdu l-fatti. Hemm xi skadenzi oħrajn, hemm xi ftehim kif jistgħu jaraw li wieġbu minnu fih, Għax ħafna drabi li jiġri bil-petizzjonijiet huwa li xaħat fl-aħħar sentenza per eżempju jgħid li aħna t t tweġibiet minna naħa tal-Istati membri li għat m'għandniex l-informazzjoni fidejna. U għandna nittrattaw din il-kwistjoni u nagħmlu xi ħaġa x'inkella mhux se nibqgħu naħdmu, ehm, tajbin f'xogħolna. Grazzi. Għalhekk għandna l-Presidenza u servizzi li ħat tikteb lill awtoritajiet biex bekk kollan l-informazzjoni malar kemm jista' jkun jew kellha nitolbu l-Kummissjoni biex bekk naġlu kemm jista' jkun l-affarijiet biex bekk ikun jistgħu jiksbu it-tweġibiet u aħna nkun nistgħu nwieġbu minn ħatana. Grazzi lill-petizzjonanta u ngħaddu għal punt li jmiss. Il-petizzjoni imresqa minn Ivajlo Asenov Krastev li suppost hija preżenti u nixtieq nadilu l-kelma. Първо да ви се представя. Казвам се Божилов, Венцислав Божилов, председател на Сдружение. Grazie, l-għu jena nishtiq najt minn Jena Buċidov u jena president tal-Moviment għal protezzjoni ta' saħħa tal-ċittadini tal-post Il-petizjoni tiegħi hija 1405 tal-2007 u tirigwarda zona tal-belt ta' Sofia. Jena għawnek supposen niprezenta situazzjoni fil-kwartir tagħna, speċjalment fuq dak li għandu xjaqsam ma' mizbla illegali wara talba ta' DG Ambjent tal-Unjoni Ewropea, aħna prezentajna dokumentazzjoni video eh, kif il-direttiva numru 12 tal-2006 u 98 eh, tal-2008 jiġu miksurin. Din hija problema serja. Ah, għal da stant nibattu għal eh, namlu referenza għal għal ehm, direttiva fuq l-ilma tal-2000 tal-2000 hija ksur kbir ħafna illi jinkludi problemi gravi għal eh, saħħa aħna tlabna evalwazzjoni tal-impatt fuq il-saħħa tal-bniedem, però din qatt ma ġiet eh, Intkom nimmaġna li ġarajtu dawn il-video illi ġew trasmessi eh, mill-kanal Arte u kanali oħrajn Ewropej. Komissjoni kommissjoni Ewropea resqet din il-kwistjoni li l-Orti tal-Ġustizja u akkużat l-Bulgarija illi mandiex si tixirqa għal l-iskart. Il-Komissjoni mill-ewwel rat illi l-autorità tal-Bulgara tal-Bulgarija baqgħu jużaw din il-mizbla mingħajr ma jirrispettaw il-kriteri tal-Unjoni Ewropea. il komissjoni għal bidu kienet tolleranti lejn il-gvern tal-Bulgarija Però minkejja dan l-autoritajiet eh, sabattant mamlu xejn biex eh, situazzjoni titjib. Issa, din din il mizbla arma biologika kienem propju gwerra kontra il-nis li jiexu fil-post. Hemm ħafna emissjonijiet ta' nitrogenu u ta' kubrit li jem f'din iż-żona u dawn joħor u mart serju. Il-problema l għinet ġej mill-konflitt ta' interess fil-gvern. Aħna nafu illi diġa hemm disponibbli fl-Europa teknoloġiji ġodda biex ikun hemm biex nitrattaw l-iskart, pero dawn it-teknoloġiji ma jiġux użati fil-Bulgarija u għal din raġuna, għal din raġuni mħabba, mħabba f'dan il-konflitt ta' interess, mħabba fil-korruzzjoni li jem fil-gvern. Sfortunatament il-kritika u l-opinjonijiet tal-esperti ma jiġux eh, ħadd eh, ma jagħti kasom u nħalluhom mingħajr risposta. U, u dana naturalment iċ-ċittadini eh, ikomplu jilmentaw din is-sitwazzjoni u dana koll imur kontra il-valuri tal-Europa li jinkludu anki s-saħħa tal-persuni u l-ħarsin tal-ambjent. Fuq dak li għandu xieqsam ma' riski ta' saħħa, Il-kanser hija marda komuni ħafna f'din iż-żona. Hemm anki ħames jew sitt każi ta' sklerosi multipla. F'żona li hija kbira ħafna ta' Sofja. Aħna li ngħixu f'Sumodol, peress li aħna ċittadini tal-Unjoni Ewropea, nitolbu iktar għajnuna u iktar pressjoni min-naħa tal-Kommissjoni Ewropea lejn il-gvern tal-Bulgarija biex inkunu nistaw nirsolvu, insibu soluzzjoni ekoloġika ta' din il-problema tal-iskart, biex inkunu nistaw e, intemmu din il-teddida għal ċittadini il-li jiexu f'din il żona ta' Sofja. Barra minnek? Nishti il-li nkunu nistaw anki norganizzaw no laqa bejn esperti naturalment mhux hawnhekk, imma jiena lest biex intikom anki iktar dettalji tekniċi u jiena lest ta' dispożizzjoni għal mistoqsijiet bil-permess ta'kom. Nixtieq ukoll ngħid li huma direttivi li ġew miksura. Id-direttiva fuq ir-riċiklaġġ eh, 67 tal-2001 Umbat, eh, direttiva fuq CO2 87 eh, tal-2003. Il-fat li mannix sistema trattament tal-iskart illi qed akkumulat u l-konflitt ta' interessi joħol u dejjem iktar problemi u jżidu n-numru tal-vittmi. U għalek aħna għedin nresqu din il-kwistjoni, din il-petizjoni il-Parlament Ewropew biex naraw x'jista' jisir. Issa jgħajt il-President naddu għasur Ivanov. Fuq dak li għandu xie għasamma trattament tal-iskart domestiku fit-belta Sofja, il-Komissjoni għamlet proċediment ta' ksur kontra l-Bulgarija biex testalla installazzjonijiet skont id-direttiva tal-2006 dana b'ordinanza tal-Parlament ta' April. F'Ottubru tal-2007 intbat intbatitra ta' avvis formali. Fl-2007 Bulgarija irrispondit lejn din litra u fl-Deċembru tal-2008 mm, intbatet opinjoni reċenti l-Bulgarija. Fi frar tal-2010 ta' reazzjoni tagħha. F'Novembru tal-2009 il komissjoni id-deċidit ta' tamel kawza l-Qorti ta' Ġustizzja fi sfors biex eh, taqdi l-obligi tagħha skont direttiva fl-April tal-2010 l-Bulgerija ippreżentat lil kummissjoni applikazzjoni għal proġett maġġur biex ikolla eh, servizzi ta' trattament integrat f'Sofja. Eh, u l-ewwel komponenti sostanzjali ta' din is-sistema ġew ikkonfermat. ċoe eh, kapacità tal-faċilitajiet ta' kompostaċ u fl-istess ħin illi kunem data tal-fluss tal-iskart tal iktar effiċenti. ċerti parti tal-proġett tal, proġett però għat iridu jerġaw jisiru. Il-parti tas sistema integrat għandha tiġi konsiderata bħala proġett wieħed u il-Komissjoni tħoss li dan il-proġett għandu jiġi integrat f'żewġ fażi. L-ewwel fażi tibda mill-ewwel u t-tieni fażi hija l-analiżi ulterjuri. U dan il-modell għandu jagħti opportunità lill-awtoritajiet Bulgari biex jiżviluppaw sistema li jaħdem tajjeb li jkun vjabbli fi żmien twil kemm minnaħa tal-ambjent kif ukoll ekonomikament. Fuq dak li għandu xi mal- ġestjoni tal diskart f'Sofja sakemm din l-installazzjoni tiġi installata u tidħol u tiġi mwetqa, il-Kummissjoni fl-imkien mal autoritajiet Bulgari jikollaboraw biex e, eh, sadattant e, eh, il-leġislazzjoni fuq l-iskart jiġu rispettati. Sadattant hemm proċedura ta' e, ksur u dawn jistaw jiġi sospiżi jekk il-proġett jiġi evalwat pozittiv. Palissa hemm dan il-każ qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja qoddim il-qorti. Is-servizzi tal-Kummissjoni eh, resqet dawn il, din il-proċedura qoddim il-qorti tal-ġustizja mħabba illi ma s-sodisfaċ l-obligi taħħa. Nishti nżid xi ħaġa jgħid. E, Il-President jgħid jgħatajt illi mhux għalissa iktar tard. E, issa l-ewwel jitkellmu l-kollegi, mbagħad wara nistgħu nerġgħu ntuk il-mikrofonu. Grazzi, President. Jiena u kosa nitkellem bil-Bulgaru. Għal darboħra, reġanna dan il-punt fuq il-agenda anki fil-mandat eh, tal-parlament ta' qabel ħana tkellimna fuq għaddi. Din hija ħaġa eh, li tħassibna x'din hija petizzjoni tal-2007, erba' snin ilu. U dana et juri moċar eh, kif eh, kemm indumu biex eh, inwaslu proċedura sa tmim f'din il-fdan il-kumitat envi peti. Sfortunatament il-Kummissjoni Ewropea tat risposta formali illi e smajna iktar minn darba u din hija anki l-istess risposta li na irċevejt bħala membru tal-Parlament. Meta xi xar ilu bat eh, mistoqsija l-Komissjoni, sada tant ma ġara xejn u situazzjoni li għada kif ġit deskritta u rajna anki fil-video għada situazzjoni perikoluza. Jena nishtaq nitlob l-Komissjoni Ewropea. Kif jaħsbu li jistaw jikkooperaw mal-gvern bulgaru sakem ma jiġix mibni dan il- din il-installazzjoni, meta wieħed is li sissa ma sar xejn biex eh, jimbena eh, din l-installazzjoni. Eh, u hemm ukoll inċertezza fuq dawn iż-żewġ fażijiet kif se jiġu organizzati u programmati, m'għandniex dettalji aħna ma nafux laqas li ma' dettalji li għatridu jizdidu ma dan il-proġett biex ikun nistaw nilħu eh, l-istadju aħari u xinu ma l-iskadenzi għal-gvern ta' Sofja biex jisolvu il-problema il-ċittadini ta' din iż-żona eh, edin ikomplu jiexu eh, f'żona li tamel ħazina s-saħħa, jgħan nkun naf li mumma risposti li tawl l-autoritajiet bulgari fuq eh, dan is-sit. il komissjoni miex qed tipro mhux qed taħseb li tagħmel eh, eh, kontroll, verifika in loka, in loko, Aħna nishtiqu li l-Kommissjoni tatina risposta, però risposta għada miex ġejja. Il-fat li eh, anki eh, morna l-orti tal-ġustizja Ewropea, anki dan ma wassalx għal riżultati. Inna erba snin infittxu soluzzjoni, però għadna l-bot Eh, inħoss illi il-petizjoni għanna għanda tinżam miftuħa u fisem il-komitat petir naħseb li tamin wieħed jibat ittra l gvern tal-Bulgarija u l-sindku ta' Sofja. U nibatu anki komitat ta' kontroll ta' verifika Sofja. Grazzi, President, kollegi, distinti u petizjonant Dejjem l-istess kwistjoni. Aħna dejjem edin nistaqsu, jekk huwa possibbli nkomplu nistaqsu, kemm sendumu, kemm wieħed għandu jistenna għal biex petizzjoni tiġi risolvuta. 2007 u l-lum edin fl-2011 u l-Komissjoni qed jgħidulna il edin jistudjaw attettament u serjament il-kwistjoni. Implementazzjoni ideali ta' proġett f'Somodor. Perfett! Però irridu nitkellmu anki mal-Komissjoni qabel ma nwaħlu fil-gvern tal-Bulgarija u jien naħseb li naf minn kien is-sindku ta' Sofja. Dina miex kwestjoni serja, dina kwestjoni serja, miex, miex ċajta. Ksur komissarju, kemm iktar għandek bżon żmien biex tagħmel evalwazzjoni serja fuq situazzjoni? Għandek informazzjoni tekniċi fuq l-iżvilupp, għandek xi informazzjoni fuq l-impatt ta' ta' din il- ta' din l-installazzjoni għal ħajja tal-ċittadini u għall-ambjent? Probabilment le. U tillet punt, għajdilna daqxejn. L-istudju, tina xi informazzjoni fuq l-istudju. Kif se jkun il-kalendarju ta' dan il- ta' dan l-istudju? Din l-installazzjoni ħat tiġi mnida f'Novembru f'Mejju u meta ħad tkun funzjonanti. Fl-2020 e, jew hija parti mill istrateġija tal-2020 u aħna għadna ma nafux, jidispjaċini, imma jina ma nistawx assolutament naċċettaw e, e, l-istqarrijiet dajfa tiegħek. Dana klim fil-vojt, klim firaħ aħna maħnix se nirrispettaw sempliċement eh, għax inti qed titkellem fisem il-Kummissjoni, jridu nkunu nafu eżattament meta din l-installazzjoni ħatkun effiċenti. Meta gvern statali ma jħux eh, azzjoni eh, skont l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni, jridu naġixxu kontra tiegħu. U eh, kumment aħari, min se jħallas il-ħsara id-danni għal dawn il-luf ta' nis eh, illi għarraqnilom ħajjitom u saħħitom. Min se jħallas il-gvern bulgaru eh, jew eh, il-Kummissjoni hemm sussidji hemm għajnuna ta' kura tas saħħa assolutament ma nistawx naċċettaw din is-sitwazzjon. U u jena najt, Signora President, huwa assolutament neċessarju illi e, e, namlu evalwazzjoni ta' dan il-rapport ġdid. E, u fl-imkien mal-Komitat Envi għandu għanna nfittxu kalendarju biex naraw kif se nittrattaw din il-problema għax il-mod kif qed iġi trattat dan il-problema u għajn inaċċettabli. Inaċċettabli. x iridu natu li ċittadini Bulgari fuq din it-talba leġittima x x'kredibilità jista' jkollna meta nintaqgħu man-nies xejn se nkunu ridikoli, assolutament ridikoli u ma nistax naċċetta din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi. Ħafna, eh, Signora President, jira naqbel perfettament ma Viktor u nħoss li din l-atmosfera li kullħat jagħmel li jrid. E, hija e, problema kbira kull fej inħarsu mhux propju kull imkien imma e, isu li kulħadd jaċċetta li ħadd ma ma ħadd ma jieħu bis-serjetà l-affarijiet li l-affarijiet dawn huma affarijiet li jsiru u nafu illi hemm zoni u għandhom it-teknoloġija biex ikunu jistgħu jirsolvuhom daw l-affarijiet. Mhijiex ħaġa impossibbli li wieħed jirsolvi dawn il-problemi ambientali tal-iskart, tal-ġestjoni tal-iskart. Rridu nafsu illi l-Kommissjoni għandha turi snina iktar. Jmissa għamlet dan anki qabel. U Irridu inħedġu kooperazzjoni maħħom biex fejn irnexxilhom kollom suċċess, allora inkunu nistaw nitkellmu naraw kif nistaw namlu ġestjoni. Uh, u uh, dara mhux qed jiġri biss fl-Italja uh, u fl-istati membri odma, ma anki fl-istati membri ġodda, illi mhux qed joħduhom bis-serjetà dawn il-kwistjonijiet. Dina hija verament ħaġa negattiva Eh, u ċar, u ċar, għem evidenza illi dawn u maffariet li mistum ġawir salvuti ħafna zminilu. ilu. Jena għal daqstant inħedġis il-komitat eh, illi jaħdem mal-Aġenzija f'Kopenhagen għax eh, hemm għandhom esperjenza f'dan il-qasam u għandhom ideati jistgħu jgħinu fuq kiex jista' jsir biex nisolvu din il-problema. Ma kif li situazzjoni issa? Iva nifem illi e, huwa e, diffiċli għall-istati membri l ġoddax ma jkunux jafu e, kif aħna organizzati, però hemm bżonn illi nieħdu azzjoni issa. Grazzi. Memx kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu iva. Skużani. Grazie. Jiena nixtieq nappoġġa dak li għalu l-kollegi li tkellmu qabli. Jiena nerġa' ngħid li erba' snin u matwar wisq għal popolazzjoni speċjalment interessata affettwata. E, Jena nixtieq nżid xi ħaġa anki dak li qal sur Bostinaru. Aħna ma nistgħux assolutament nippermettu li dawn in-nies e, iħallsu eh, bis-saħħa tagħhom, eh, eh, anki każijiet ta' kanser. Eh, allora xi jagħmlu dawn kemoterapija nafu xi twister il wieħed ikollu l-kanser. U neċessarju li wieħed jieħu azzjoni malajr mill-aktar kmini fis possibbli biex il-persuni affettwati ma jkollhomx għalfejn ikomplu jibatu f'din is-sitwazzjoni. Barra minn hekk ma nistawx naqqas nippermettu illi l-ambjent E, e, jieġi e, offis b'dawn il-muntanji ta' skarta xumbaċi darba l-konsekwenzi se jkun l-ħalsu għom surjar. Grazzi, President, anki jina nista nitkellem fuq il-petizjonijiet kollha li għandhom xasmu mal-ġestjoni tal-iskart u l-proċessar tiegħu. it teknoloġiji jeżistu biex wieħed jevita li kunem eh, mizbla. Eh, kienem, eh, kienu jeżistu wkoll eh, anki fil-Medjuevu, eh, però dak iż-żmien kienu jibatuhom kienu jarmuhom anki fit-triq. Illum issa qed f f'postijiet il-bot u fejn jakkumulaw ruħhom. Aħna għandna eh, l llum biex nevitawhom daw għanna il-kobal. Hemm soluzzjonijiet U mbagħad bil-finanzjamenti u koll. Nistaw najdu illi il-problema jeżisti għax hemm limitazzjonijiet eh, finanzjarji. Però hemm biżejjed finanzjamenti għal dawn il-problemi għal daqstant dan verament jirrabjawni dawn il- situazzjonijiet, specialment meta nara li ma jsir xej minnaħa ta' tana. Iridu nfissru li l-Stati membri kollha eh, li bil-skart weħet jista' eh, ikun hemm vantaġġ jistgħu jinħolqu eh, impigi, hemm si Stati membri li dan il-kunċett femuh, anki jekk l-industrija tal-iskart propju mhijiex dejjem legali u kif suppost. L-iktar ħaġa importanti għalina huwa li niktbu rapport fil-kumitat tagħna fl-imkien mal-kumitat tal-ambjent biex nanalizzaw il-politika tal-ġestjoni tal-trattament tal-iskart fil-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Għalix, etniħdu eh, wis zmin. Eh, wis zmin minn mindu eh, tinbeda petizjoni sa' kem prova prova E, tinstab soluzzjoni. Kull darba nerġon mibdew mill-bidu u nivintaw klim fuq klim u dana qed joħloq e, ħsara mhux biss l-ambjent imma anki e, fis-saħħa tal-bnedmin. Il-mekanizmu ta' sanzjonijiet bil-lider mhuwiex biżejjed għaw minn ma jinteressax li għaw dan il mekanizmu Imma jenix jena għamil mistoqsija għal-Komissjoni, meta aħna sel nibdew il-bini eh, ta' din l-installazzjoni eh, biex nibdew l istrategija għal-ġestjoni ta' trattament tal-iskarti. Jew għat ridu nistennew eh, ħafna snin. Hemm iskarti li ġa jeżistu għandhom bżonn jiġu trattati u ridu u anki Eh, dawn il-postijiet fej diġa għati akkumulaw eh, l-iskarti. U verament inaċċettabli li fl-2011 hemm stati membri li għadhom edin jużaw dawn il-pratti, del-prassi. Eh, għadna fil-Medjuevu fil fat iridu nevitaw illi ma jistax ikun li hemm stati membri ma jkunux interessati. Però biex nibdew dan il-mekkanizmu l-istanzjoniet biex bizzejiet, u evidenti. Daqstant Eh, s sanzjonijiet kollha li rċevejna fuq dan ma kienux biżejjed. Hemm bżonn li sibu miżuri iktar effettivi u forsi mhux biżejjed laqas inneħħu eh, il-fondi, il-finanzjamenti għall-iskart, irridu namlu iktar. Eh, grazzi, kollegi, memx intervenzjonijiet oħrajn, il-rappresentant tal-Komissjoni, Elia Kiriti sta' Ja, reazzjoni tijaw. alla fine. Il-Komissjoni, il Iva l xtaqt ta' tweġibiet? Thank you, Madam Chairman. Grazzi, Signora President. Jiena minix il-Komissarju, jiena kap ta' l-Unità ta' DG Ambient, jena se kwota il-klient ta' Signora Oken. Hawnhekk irridu nsibu soluzzjoni għal problema. Issa, fuq il-petizzjoni. Naħseb li aħna konna qegħdin nagħmlu xolna, bdejna il-proċedura ta' ksur fl-2007, ġifiri żmien e, ta' adeżjoni mhux qabel ma stajniex, issa bdejna e, tixtejna li morru l-qorti u għalhekk għal dak li nxaqsam infurzar u azzjoni Naħseb pal kontrolli dak li smajna, aħna e, ħad nazzjoni fejn titħol ir-Rumanija fuq dan il-punt. Issa, għandkom raġun Hawnhekk mux eh, mhux biss li sempliċement aħna eh, niskurjaw il-gowl, iżda rridu u naslu għal soluzzjoni u għalhekk ma diġi u kol aħna qegħdin nippruvaw nsibu soluzzjoni eh, b'faċilità moderna biex aħna nirriċiklaw eh, dan l-iskart. Issa, Dan huwa investiment ta' 180 miljun euro u hawnhekk se jkollna investiment anke min-naħa tal-Kummissjoni li tinvesti f'parti minn dan l-ammont. Iżda ovvjament dana kollu jirkjedi iż-żmien m'għandniex sodisfatti totalment eh, mill-proġetti li ġew sottomessi mill-awtoritajiet Rumeni aħna kellna ħafna kuntatti magħhom nhar il-ġimgħa wkoll kellna wkoll laqa mal-Ministru tal-Ambjent Eh, u anki il-viċi sintku li rajtu fuq l-screens ta'kom u għalek Iva għanna ħafna kontatti biex nipruvaw nsibu soluzzjoni mal sortajiet Aħna u kol morna mek fuq zjarat mill-kollegi mill diġi Reġo kif u kol eh, kollegi mill diġi Ambient u kol marru Sofja U għalhekk jekk aħna jkollna approvazzjoni tal-proġetti f'żewġ stadji, aħna nistgħu naslu għal soluzzjoni provizorja fix-xhur li ġejjin u mbagħad eh, soluzzjoni aħħarija eh, fl-aħħar sena Naf li din mhix sodisfaċenti tixtieq riżulti aktar ta' malajr, aħna se nagħmlu dak kollu li nistgħu flimkien mal-awtoritajiet Bulgari u din hija l-informazzjoni li nista' waslilkom issa. Grazzi. Eh, Grazzi il petente. Grazzi il petizjonanti sa jista' jwieġeb? il-sinta. Чувам, Елисинда. А, слушах много внимателно изказванията на членовете на комисията. Grazie, Hafna. Jena smajt. Eh, b'attenzjoni kbira il-kellima kolla. Ma ħniex nitkelmu nitkellmu dwar sanzjonijiet hawnhekk. xtaqt ngħidilkom bħala ċittadin Bulgaru, aħna bħala ċittadini nafu li l-gvern attwali eh, ju pjaċir eh, b'klim ta' fer, meta jiferħuħ, u nafu s-situazzjoni politika tal-Bulgarija xini, iżda xtaqt najt illi għawnek għanna vitmi. Rajtu dawn il-vitmi fuq l-screen ħafna minn dawn il-persuni madomx mana. Tfajla ta' 14 sena dan l-axħar mietet b'kanċer. U għalek aħna edin situazzjoni fisem il-vitmi. Ridu nitfaw aktar pressjoni fuq il-gvern. Smajna illi ma kienx hemm ideat iżda nafu illi il-municipalità u l-ministru mhumiex kompetenti sabiex isibu soluzzjoni għal problema. Tistaw tiddiskutu kemm tridu magħhom dwar din il-kwistjoni, iżda jiena personalment pala riċerkatur ma nemminx illi il-proġett ta' trattament tal-iskart f'Sofja se jwassal għal soluzzjoni reali għaliex se jkonna din il-problema ta' tniġġis eh, f'Sofja u anke fil-Bulgarija u allura rridu sistema illi tirrispetta l-ambjent u saħħa umana. Iżda ħadd ma jitkellem magħna għaliex aħna m'għandniex is-seta, m'aħniex il-gvern, aħna minorità ta' ċittadini u allura ħadd ma jismana. Aħna m'aħniex parti mill-qafas ta' korruzzjoni aħna lilin minn dan il-qafas. Punti ħor li xtaqt sinressa. Id-dewmin sabiex insibu soluzzjonijiet. Mm, din hija ta' sorpriża lina. Iżda xtaqt ngħid li għandna l-intenzjoni li aħna nresqu dan il-każ fil-Qorti ta' Strasburgu, il-Qorti ta' Drittijiet Umani. Kummissjoni tkompli tiddiskuti kwistjoni mal-gvern tal-Bulgarija iżda fir-realtà aħna qegħdin naraw ġenoċidju li qed iseħħ u aħna maħniex sen nifqu fil-ġlida tagħna. Grazzi ħafna naħseb ukoll dan il-każ għandna dimna suġġett fejn għadna tinfittxu soluzzjoni il-Kummissjoni għaltinna li jem proċedura eh, li għaddejja u għat memx anzi proċedura ta' ksur iżda lanqas għasmanna proċedura eh, li tinvolvi l-qorti iżda hemm kuntatt mal-awtoritajiet lokali sabiex ikun hemm tweġibiet għal problemi li smajna dwarhom. Naqblu mal-kollegi kollha illi u koll il-mentaw fuq iż-żmien involut eh, u anki fuq il-proċedura involuta u naħseb iva dwar dana kollu eh, naraw illi dana għandu ħafna impatt fuq ix-xogħol tal-kumitat u anki wkoll permettu li ngħid eh, għal dak nixaqsam l-eżekuzzjoni u s-sezzjoni eżekuttiva. Iżda rridu narfu wkoll li l-istituzzjonijiet l-autoritajiet Ewropej dan il-kas il-Kommissjoni pala l-ituazzjoni dan il-kas ma tistax ovvjament titħol f'kull kas individwali fis-sens illi nuqqas ta' kontroll ta' sorveljanza ta' monitoraġġ ġifiri ta' azzjoni li tittieħed kontra l-istati. Iżda din eh, irrid isir biss permezz ta' eh, regolamentazzjoni fejn jitlu l-finanzi u allura naraw illi irridu azzjoni li jekk tifoka fuq il-pressjoni fuq attenzjoni eh, l-ħin kollu u għalhekk naħseb illi għanna problemi ikbar li morru li lin mill-kwistjoni tal-impjant biss u tal-pjan li li ma xum u ma ġiġ approvat. U għallek rridu nanalizzaw din is-sitwazzjoni u dan iwassalni eh, sabiex nikkonferma l-importanza li aħna pala komitat tajna għal bżon ta' studju sħiħ dwar il-kwistjoni tal-iskart fl-Ewropa għaliex din hija kwistjoni li ċertament eh, dejjem nisimgħu dwarha kontinuazzjoni fil-pajjiżi u anke f'sitwazzjonijiet li ħafna drabi ma simili u għalhekk il rapport li aħna tlabna u nittama li jgolli l-awtorizzazzjoni tal-Presidenza mingħajr darmin biex bekk aħna nimxu f direzzjoni tajba sabiex nfittxu tweġibiet għal mistoqsijiet li forsi għadna ma saqsejniex bisħieħ u fejn aħna nanalizzaw il-każijiet individwali u mhux naraw e, situazzjoni ġenerali li każ singolu huwa parti minnu għalhekk aħna se nagħtu biex bekkin ħaffu e, l-eżami ta' dan ir-rapport fuq l-iskart. Għal dak nixaqsam il-petizzjoni partikolari, ovvjament aħna rridu nistennew illi il-Kummissjoni minna tagħha tħaffif E, xogħol biex bekk ikun hemm dan il- hemm dan il-xogħol bejn l-istituzzjonijiet u l-membri tal-kumitat ukoll ħassew illi aħna nibatu nota l autoritajiet lokali sabiex ikun hemm ukoll aktar e, pressjoni u anki biex ikun hemm aktar e, ikun aktar azzjoni li tittieħed mingħajr dewmin żejjed ma nafx jekk eh, il-membri ħossux li huwa bżonjus li aħna nibatu not oħra. Iva ma nafx jekk ma semmejniex dan il-punt qabel iżda naħseb illi tafu. Għaliex il-fatt tagħna wkoll kien fil-komunikazzjoni mal-fajl, aħna diġà ktibna iżda qatt ma kellna tweġiba, allura ovvjament naħseb għal daqstant huwa wkoll tajjeb li aħna nerġgħu nikbu biex bekk aħna nitolbu tweġiba għal kwistjoni Grazzi l-petizjonant u naddi għal punt li jmiss għanna petizzjoni ta' 78-2007 għawnek il-petizzjonant hija għawnek fosna sur Voridis u nisimaw minn għandu issa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκινάει με την. Grazzi, Signora President. Signori. Din il kwestjoni bdiet fl-adozzjoni ta' liġi fejn referejna għal qafas ġdid għal ġestjoni tal-iskart fi żona ta' Lattika. Hemmhekk ġim semmi li jeħtieġ li jkun hemm sistema integrata għal proċessar tal-iskart Ma nirreferi għal paragrafu 2 ta' din leġislazzjoni. Fejn eh, sitt impjanti suppost imbnew fir-reġun tal-Attika. Dijajn hija xi ħaġa li għandkom iżommu f'moħħkom. Allura, l-argument tiegħi huwa li l-amministrazzjoni grega ma għadha ma wet strateġija għal dak li xa ġestjoni tal-iskart. Jiġifieri l-iskart sempliċement ehm, jiġiet f'post mingħajr it trasposizjoni adekwata tad direttiva ehm, dwar din il-kwistjoni. Il-liġi tal-2003 waslet għal deċiżjonijiet tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qablet illi tiffinanzja żewġ siti żewġ eh, impjanti ta' proċessar tal-iskart. Id-deċiżjoni ġiet adottata anki b'deċiżjoni 55-2004 li tirreferi għal karatea. Dawn id-deċiżjonijiet waslu għal għal impossibli ta' sit siti u fil-kas ta' ħtiġijiet li ma jkunux rispettati eh, f'dan il-kas il-finanzjament minħat tal-Kummissjoni titwaqqaf, jiġifieri il-ħames tiġijiet ġew maqbula iżda l-ebda ma ġiet rispettata la l-iskeda, l-iskadenzi, dawn ma tlaħux, L-ebda proġett ma wasal fit tmimu sissa. xi ħaġa li suppost spiċċat fl-2005 bdiet fl-2009. Għalkemm il-Kummissjoni insistiet li il-proġett fir-Reġun Karatea kellu jibda fl-10 ta' Deċembru 2010. Din hija xi ħaġa li għaliex l-iskadenza ġiet estiża mill-Kummissjoni Dan ġiet posposta sa l-aħħar tal-2010. Kien hemm xkil legali fil-bidu tal-proġett biex il-proġett jansi jimbdew, iva, vera kien hemm eh, proċeduri legali, iżda ma kienx hemm deċiżjoni sabiex eh, jitwaqqaf il-progress totalment fuq il-proġetti. L-iskadenzi suppost ġew rispettati iżda l-awtoritajiet Grigi Eh, ma kienux pożizzjoni li jagħmlu hekk ma qalu illi ma zlux it-teknoloġiji għal proċessar tal-iskart u li ma kienux għadhom iddeċidew dwar liema impjanti għandhom jimbnew għal eh, il-fazi ta' qabel it-trattament tal-iskart u allura kien hemm minnaħat tal-awtorità u din waslet għad-dewmien u anki l-tiġijiet bażiċi mhux qed rispettati dwar it-trattament tal-iskart. Mbatt hemm it-tieni deċiżjoni li tajt li l-awtorità għandha dmir li tikkomunika u titratta mal-komunità. Irid ikun hemm sistema biex ikun hemm ir-reċiklaġġ biex bekk niskuraw li l-iskart totali jiġi imnaqqas. Iżda il-komunità hija kontra l-idea ta' riċiklaġġ dan ifisser illi eh, l-għażla li ssir fil-proċess li jiġi qabel dan ma setax isir. Suppost kellu jkun hemm tnaqqis ta' 25% tal-ammont totali ta' l-iskart iżda ma kienx hemm biżejjed riċiklaġġ biex dan il-għan jintlaħaq. Kien hemm ukoll il-ħames ħtieġa għal infrastrutturi adekwati biex b'hekk ikun hemm trattament minn qabel tal-iskart qabel ma dana jintefa' x'imkien. Dawn is-sistemi kollha ma twetqux. Signor President, u allura x'inhi petizzjoni tagħna? L-iskadenzi e, jibqgħu jiġu posposti dana kollu jfisser illi issa aktar faċli għall autoritajiet Gregi sabiex ma jkunux konformita ma l-ħtiġijiet. Mbagħad apparti dan siti ta' skart, siti l-huma illegali u dawn is-siti suppost inalqu. U allura eh, l-ebda ħtieġa eh, ma ġiet rispettata hekk kif talbet il-Kummissjoni. Kien hemm deċiżjoni mill-komunità ta' Keretea illi Eh, twaqqaf il-proġett milli eh, jitwaqqaf. Dan il-proġett ilu jiġi pjanat sa mill-2004. Iżda ma kienx hemm fil-fatt pjanijiet konkreti, reali, jew xi stħarriġ u inti trid wettaq stħarriġ sabiex inti tara jekk hemm xi siti arkeoloġiċi qabel ma tibda tħaffer u il-permessi meħtieġa dawna lanqas eh, ma ġew mitluba u dana kollu juri biċ-ċar illi l-awtoritajiet Griegi mhumiex qed jirrispettaw il-proċeduri, il-ħtiġijiet bażiċi li mhumiex qed jiġu rispettati U għalek jina ma nifimx fej il-Kommissjoni ma ħadiċ eh, reazzjoni aktar b'saħħita billi waqfet totalment il-finanzjament. Is-Sur Kremli sissa? Thank you. Mil-Kommissjoni, grazzi, Signora President. Id-differenza unek f'dan il-kas, meta ħna nqablu mal-każijiet l-oħra, hija li f'dan il-kas hemm oppożizzjoni soċjali kontra żewġ proġetti li se jkunu ta' soluzzjoni għal problemi fiż-żoni fi klim ieħor dawn iż-żewġ miżbliet li għandhom il-kofinanzjament tal-Kummissjoni Ewropea jistgħu iwasslu għal sitwazzjoni fejn dawn il-miżbliet illegali jingħalqu. Jekk ismajna mill-petizzjonant li referalihom u hemm aktar minn erba' miżbliet illegali fiż-żona u Greċja ġiet kondannata fil-fatt dwar dan mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja allura il-kostruzzjoni tal-dawn il-landfills anki għal dak nixaqsam il-ħtiġijiet eh, speċifiċi iva il-petizjonant għandu raġun il-kostruzzjoni tal-landfills huwa eh, eh, tweġiba għall-elu għal biex dawn il-mizbiti legali jinalaw jinalqu u biex bekk ovvjament ma jkunx hemm iktar tniġġis u teddita s-saħħa umana fiż-żona. Is-sitwazzjoni partikolari hawnhekk fiż-żewġ proġetti huwa illi dawn iva suppost imbdew eh, installazzjonijiet integrati ta' ġestjoni tal-iskart fi kliem ieħor ġifiri li l-iskart jiġi mażul, eh, jkun hemm ukoll irkupru tal-enerġija fost l-oħrajn, dan kollu huwa ppjanat li jsir għaliex iż-żewġ siti speċifiċi huma siti fil-fatt illi għandna installazzjonijiet integrati għal dawn il-ġestjoni ta' skart. U dan kol se jitlu fil-programm l-IMIS u jiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea u għalhekk bitweġiba għal tħassib ġenerali stijaw eh, Sinjora President, li ma prez il-problemi li huma marbuta mal-ġestjoni tal-iskart madwar l-Ewropa, jina najt li issa li għanna din direttiva AFAS il-ġdida tal-ġestjoni ta' eh, dwar l-iskart, xaġ il-ġit fis-seħ deċembru sena l-oħra, għannek għanna il-spatial planning u l-użu fuq naħa, unbat għanna eh, il-pozizjoni soċjali fuq naħa l-oħra, għalix jekk inti ma jkollokx dan il-pjanar tal-ispazju u anke l-użu tal-art fejn dawn ma jitlux unbat fil pjanit reġjonali u dan skont il-leġislazzjoni Ewropea, jekk ma jkollokx dawk il-elementi, unbat automatikament ikollok pozizjoni soċjali. Issa, l ispeċifiċità ta' dan il-kas Grik, jekk nistan sejjaħlu hekk, huwa illi iċ-ċittadini kienu jafu eh, sam il-disajnijiet illi fiż-żewġ eh, zoni se jkun hemm installazzjonijiet ta' ġestjoni tal iskarz Fortunatament aktar ma tikollem dewmin tal-proċess, aktar eh, l-oppożizzjoni soċjali tkun diffiċli għaliex għandek persuni li kollhom il-proprjetà, Jikollok lekk sejħa eh, sindromu ta' nimbi, dak li kummerriċ l-affarijiet jiġu żviluppati fil-viċin tiegħu allura dan jfisser illi ikun hemm ukoll aspettattivi għall-ċittadini. Illi ġifiri, installazzjonijiet li kienu pjanati eh, dawn għatma eh, jimbnew, allura dan ifisser il-ċittadini kunu jistaw jkomplu jiexu fejn qed jiexu ma jkollhomx installazzjonijiet fil-viċinanza tagħhom u allura Issa din id-direttiva l-ġdida kifet illi jikkodifika dawn il-teknoloġiji l-ġodda u laqwa teknoloġiji u għanna u koll finanzi Ewropej u koll kif membru onorevoli semma għonek. U għallura irridu jemżoni li nebbu din il-problema il-problema li fil-fatt għanda Greċa u Iva bir-raġun inti tajt illi kien hemm id-dewmien fi twetti ta' ġestjoni integrata tal-iskart, iżda iva, irridu nibdew minn ximkien. Għaliex jekk huma ma jibnux dawn il-miżblitz sanitarju li ma pjanati u uh, nafu illi iva imbdew xi xoliet iżda dak kienu xaqsam għala teqgħod fadal xkera teqgħod hemm xi problemi. U Iva kena d-deċizjoni tal-qorti illi eh, il-xolġi post-post iżda umbat meta l-ilment mar għal-qorti eh, rajna illi ma kienx hemm sospensjoni tal-sospensjoni f'dan il-każ tal-xogħol. Għaliex għandna tliet deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema Griga u dina tikkonferma konferma il-lokalizzazzjoni tal-proġett. U anki ma taċċettax l-argumenti li ġew prezentati minn dawk li jirisqu l-ilment tagħhom fil-passat. Imbagħad ukoll kellna każ li ġi deċiż fuq il-Qorti tal-Istanza tal-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk aħna kellna applikazzjoni biex bekk jitwaqaf il-kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea li l-ukoll ma ġiġ aċċettata u allura għal dak li għandu x'jaqsam regoli applikabbli tal-leġislazzjoni Ewropea dwar l-ambjent ma kienx hemm ksur ta' leġislazzjoni Ewropea minn barra dan il-Orti Suprema fil-pajjiż qalet illi il-proġett jista' jinbeda veru issa li hemm deċiżjoni mill-orti li tġi taħt eh, din il-orti u Iva għatem xogħol li tiseħ iżda l-aspettativa hija illi x-xogħol għandu jibda dal-waqt hekk għalinna il-gvern Grek u jekk ix-xogħol ma jinbedix allura eh, il-kofinanzjament ma jingħatax. Il-Kummissjoni għada ma taċ flus għal landfill legali sanitarja ta' Keratea. Aħna tajna ħlas tal l-impjanta impjanti ieħor fejn hemmhekk beda fil-fatt ix-xogħol u x-xogħol issa għaddej ġmielu hemmhekk. Kollega Salavraku. Κύριε Πρόεδρε, εν ώψη του γεγονότος ότι στην ατζέντα της Επιτροπής μας είχε εγγραφεί grafito θέμα afto. Grazie. Signor President. Minħabba l-fatt li din il-petizzjoni kienet fuq l-agenda tagħna, jina rajt eh, jina mort fil-fatt keratea il-ġimgħa l-oħra. U issa, fil-fatt issa, mort li qegħdin nitkelmu hawnhekk, medda ta' 20 u 30 eh, jum, rajna li kienem numru ta' incidenti fiż-żona u kienem u koll involvent tal-polizija għaliex il-persuni lokali mu qed iħallu li dan il-proġett jitwetta. Issa, jina smajt il-persuni konċernati u jina smajt ukoll uh, idejat simili għal dak li l-Kummissjoni eh, appoġġ soċjali, ekonomiku. Dan huwa nieqes totalment minn dan il-proġett u allura hemm ir-riskju illi jkun hemm miżbla illegali u li din tiżdied ma' dawk li diġà jeżistu fil-fatt. Mbagħad jidher illi il-fondi ma ntbatux lil dawk li kellhom E, kien ħaqhom kumpens għal ħsara li ġarbu fiż-żona. Umbaħt, kif għalina rappresentat tal-Kommissjoni sammi snin design, e, e, smajna dwar it-twaqif ta' mizblav f'din iż-żona iżda matul l-istess żmien. Il-popolazzjoni fiż-żona irdupjat. U matul dak iż-żmien rajna il-popolazzjoni f'dan il- f'dan il-reġun eh, zdiet u fil-żona ta' Keratea u kol nafu u kol li jem aeroport ġdid u kol. U fl-aħħar minn snin kien hemm zida ta' 60% fin-numru ta' persuni li jgħixu fil-inħawi. Allura, raġuni għalfejn din il-misbla fil t-prezentata fil-bidu, ovvjament issa eh, maċ raġuni. U allura bħala parti mill-pjanar ekonomiku għas-sit l-autoritajiet jixtiequ li jkun hemm proċedura bla dewmien sabiex eh, eh, l-abitanti tal-posti kollom kumpensu u anki li jkollhom eh, impjant ta' trattament tal-iskart kif suppost. Però ma nasibx li huwa possibbli li jkun hemm programmar ċentralizzat għal sit ta' sit ta' dal-tip hawnhekk hekk kif qed jippjana l-Gvern Grek u jiena wkoll nista' ngħid il popolazzjoni lokali huma totalment kontra dana kollu tħassib serju għal dak li jintu xaqsam e, problemi ekonomiċi fil-pajis u għallura ma nafx, e, meta naraw aħna dan il-baċir ta' tal attika e, ma nafx il-popolazzjoni jemmek x'taħseb dwar din u x'se taħseb dwar din għaliex rajna illi huma ġarbu nuqqas anki fil-pagi tagħhom nuqqas konsiderovali u s-soċjetà Griega eh, kollha kemm hi eh, qiegħda tgħix stat ehm, eh, problematiku. Jista' jkun hemm splużjoni minn ħin għal ieħor fis-sentimenti u allura aħna bħala politiċi ħafna drabi nħossu li l-poplu jiġġudikana fuq dak li aħna ngħidu lej, jiġġudikana fuq l-azzjonijiet tagħna, fuq dak li nwettqu. Xi kultant aħna nġibu ruħna eh, ta' jisna għanna ħafna ħafna zmin, iżda le. Iż-żmien għaddej għaddej ġmilu, u allura jridu nresqu l-każ l gvern Grieg illi hawnhekk diħel sitwazzjoni imwera iżda il-gvern jixtieq jaħdem bisħieħ mal-kummissjoni fuq dan il-punt. Tajjeb, eh, l-onorevoli Limis. Ille għaf, Bertman, grazzi. Iva, għawnek għanna element parallel għawnek. Meta nqablu mal-petizzjonijiet ta' qabel. Iż-żmien, żmien twil, dan ukoll huwa petizzjoni li tmur lura l-2007. Iva, kliem huma żbieħ iżda l-fatti huma żbaħ u allura f'dan is-sens jiena naqbel mal-kollega. Da parte della Commissione Tweġiba minna ħata l-Kommissjoni? Ftit minuti għal xovjon sirdu nalqu. Jina li xtaqt najtu għadan li ġej. Fil-fat, kienem iva dawmin. U wieħed irtiħallas il-prezz tad dawmin u l-prezz huwa l-oppożizzjoni Soċjalista żdiedet. Minn barra dan, Ekk kif fisser eh, l-onorevoli membru li il-popolazzjoni fil-inħawi issa irdupjatu u għallura tistaw tifmu kif l-oppozizjoni soċjali issa eh, kif zdidet eh, f'dan l-isfond. Tista' tifmu kol illi xinu il-produzzjoni tal-iskart din iż-żona u li tiġi ġestit skont il-liġi Ewropea. Nkoll nafu illi fil-reġun eh, ta' Attika hemm biss tlet siti illi ġew pjanati sa' mid-disajnijiet fejn il-ġestjoni tal-iskart eh, jista' jseħ li noħolqu aktar oppożizzjoni soċjali u li aħna inneħħu din l għażla din l-alternativa tfisser li żewġ siti l-oħra ikollhom jam ikoll jiġġestixxu aktar skart u dan jinkludi wkoll l-skart ta' din il-popolazzjoni li irdupjat u fiż-żona ta' Keratea sfortunatament fejn dan il-fenomenu ta' reżistenza soċjali eh, seħ u jiddispjaċina ta' sew jiddispjaċina li dan Eh, wasal dan il-punt, hemm ġiġa eh, misbla illegali l opera u allura aħna rajna illi kienem l-oppozizjoni taħol inta misbla ġdida skont il-ġizazzjoni Ewropea u allura il-punt eh, kien illi iva kienem il-ħtiġijiet bażiċi voluti Um, iżda l-petizzjonant qed jopponi il-mod kif il-proġett qed jitwettaq u jixtieq li dana kollu jseħ eh, f'mod aktar integrat. Allora din hija s-sitwazzjoni li qegħdin fiha, irridu nibdew minn x'imkien. Nafu għaliex din hija xi ħaġa wkoll li jedna għal Kasta Sofja qabel l-ewwel eh, miżbla sanitarja hija soluzzjoni għaliex hija se tirċievi u mbagħad se tilqa' l-iskart li kieku kien imur fil-mizbla legali u allura apparti dan tista' tibni mbagħad l-installazzjonijiet addizzjonali. Issa hemm deċiżjoni tal-Kummissjoni fejn ngħidu li jekk affarijiet imorru tajjeb għal dawn il-50 miljun euro għal kostruzzjoni ta' din il-miżbla sanitarja, għalissa xejn għadu ma, ma tħallas u kif semmejt qabel. Aħna sen, sen, sen namlu monitoratx mill-qrib u jekk naraw li xol xogħol ma jinbedix jew jkun hemm aktar dewmien, allura aħna nwaqfu il-finanzjament. Mbagħad ovvjament jekk il Greċja trid tkompli, allura ikollhom jużaw il-fondi nazzjonali iżda mill-ġdid. Hawnhekk għandna ċirku fizzjuż fejn għandek problemi fil-katina kollha u allura Is-soluzzjoni issa hija il-bini ta' din il-nizbla sanitarja. Grazzi, signor President, għal-paċenzja tijak. Il-petizjonant biex iwieġeb minuta. Grazie, kire, brother. profannos. Grazzi, signora President. Ma sar xejn, ma tħallas xejn, ma kienx politika li twaqfet. Iżda fir-rigward jekk ġiċ aċċettata jew le minn ħata n-nies, nixtieq ngħid li il-kunsens soċjali rrit jintrabat ma' strategija parallela biex bekk naraw li naslu għal legalizzazzjoni. ċirrit najbdan? Fl-2003 nħarġet liġi u l-lum ninsabu fl-2011 u skont id-direttiva 8 u design il-Greċa suppost kella tnaqqas dawn l-aħħar 15-il sena il-volum tal-skart li tipproduċi. Forsi bekk kumbat ma kienx ikun meħtieġ li jinfetħu żewġ miżbliet ġodda. Dan dejjem kieku kien hemm politiki differenti u għalhekk kif nistgħu nsibu bil u appoġġ minn naħa ta' ċittadini. Lum il-ġurnata li ċittadini jindunaw li l-gvern qed jibni miżbla sabiex bekk ikun jista' jeħles mill-iskart u jordomhom mingħajr ma jkun hemm rispett totali ta' direttivi komunitarji u din hija ħaġa tal-iskantament għalina bħala Kummissjoni Ewropea. Għaliex dan huwa qatt legali dan l-att ta' ftehim li jitħalla biss jekk il-gvern ovvjament ikollu mġiba tajba, unek kellu mġiba ħażina, u għalhekk għala għandna ntoħ premju tal- tal-li mażamx ma' dispozizjonijiet, u għek mux nifem għalek il-Kommissjoni Ewropea. Issa fir-rigward il-miżbliet illegali, mhux preċiż dak li ntqal sissa. Din hija informazzjoni min minnaħa tal-awtoritajiet Griegi lill-Kummissjoni. Għaliex għaliex jeżistu dawn il-miżbliet? Dan għaliex ma daħlux fil-proġetti tal-Kunsill Lokali tal-Baċir fejn il-Greċja. U dan huwa marbut ma' deċiżjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-Komuni. Mhux għaliex il-Komuni stess iridu jarmu l-iskart fihom dawn il mizbliet u għalhekk qed naraw li l-popolazzjoni qed tara ħafna qed ikoll ħafna l-menti u qed titlob li ikun hemm l-irda ta' dawn il-miżbliet. Dawn il-miżbliet qed jirdu ħafna siti arkeoloġiċi pereżempju dan huwa l-erq propju tal-problema kollha. Għalhekk nafu tajt il-President xinija l-iskeda għala miex qed jiġu rispettati direttivi u issa naraw li nistaqsu għala dan qed iseħħ. Il-kollega Bostinaru talab li jkun hemm Eh, dialogu mal-Viċi President Sefkovic sabiex bekk ikun nistgħu ntejbu l-relazzjonijiet interistituzzjonali. Naħseb li din kienet proposta utli. Huwa ċar li anke f'dan il-każ għandna diffikultà fir-relazzjoni tagħna mal-awtoritajiet lokali. Hemm dokumentazzjoni tajba fuq dan u mhux qed iwieġbu fil-pront iżda hawnhekk għandna każ ukoll ta' tweġiba mhux kompleta u dan qed ngħidu fisem dawk li ma tkellmux għax għandna sissa qed nistennew għal tweġiba li suppost kellhom jagħmlu proċedura sħiħa ta' kontroll li ta' taħt responsabilta responsabilità ta' kommissjoni u dan għadu ma seħx u mill-ewwel tweġiba sal-lum ma tantx għandna xi titjib tajjeb u għalhekk inħoss li f'dan il-każ ukoll għandna petizzjoni fejn sfortunatament għal konsegwenzi li twassal magħha għada titinżam miftuħa u aħna jibqanna biss ir-rwol li nipruvaw nżommu attenzjoni għolja fuq dawn l-affarijiet u nħedġu l-autoritajiet lokali u l-Kummissjoni biex jaġixxu. Għalhekk ngħaddi għal petizzjoni li jmiss fuq l-aġenda tagħna il-petizzjonant preżenti l-kollega Imbrasas. La parola al collega Embrasas. Imbrasas. Bellu kolbit? Imbrasas, jek jozbuk. Dziękuję, Germas Pirminike. President, illum kellimna ħafna dwar il-ġestjoni tal-iskart. U il-petizzjoni tiegħi hija wkoll marbuta mal-ġestjoni tal-iskart iżda mhux mal misbliet iżda dwar l-inċenerazzjoni tal-iskart. Jiena naf li mhijiex priorità tal-ġestjoni tal-iskart hija mod xorta waħda ta' trattament tal-iskart. Huwa possibbli li wieħed jagħmel inċenerazzjoni tal-iskart. Madana kollu l-petizzjoni tiegħi ġiet imresqa u jimux biss petizzjonant iżda wkoll MEP. U għalhekk għala deċidejt li innidi din il-petizzjoni. Kumpanija partikolari Vilnius, kumpanija kbira fil-fatt, li voluta f'ħafna servizzi u issa tittamel inċenerazzjoni tal-iskart. Għanda bieċa art u deċidit li tibni impjant tal-inċenerazzjoni tal-iskart fil-Litwanja. Iżda din hija lejn il-majestral tal-żona residenzjali tal-Litwanja u qrib ħafna l-popolazzjoni fejn hemm id-djar. Hija qrib ta' ħafna żoni mħarsa li huma maħsuba li jiddaħlu fin-netwerk ta' Natura 2000. Hemm ukoll impjant termali li huwa ejjun li waqajn ta' neġis f'dan f'din il-żona. Hemm ukoll impjant ta' trattament tal-ilma. Iżda l-problema l-enija hija li m'hemm sforzi minn naħta kumpaniji biex isibu siti alternattivi biex jibnu din il-faċilità Is-sitwazzjoni kieku ma tkunx kienet tkun imwera kieku il-kumpanija fil-waqt li kienet tippreżenta il-proġett fil-municipalità tat tweġiba għal numru ta' mistoqsijiet ta' ċittadini. L-ewwel qabel kollox ngħidu dwar l-għażla tal-iskart liema proporzjon tal-iskart kien ser jiġi inċenerat ma wieġbitx għal-mistoqsija x'teknoloġiji kienu ser jintużaw u għalhekk il-maġġoranza tal-mistoqsijiet ġovitati. evitati. Għalhekk dik kienet ir-raġuni għala ċittadini kienu tant u tant arrabjati. Jiena nemmen li meta impjanti bħal dawn jimbnew, is-soċjetà tittiġi marfa mod estensiv. U għalhekk nixtieq nirringrazzja wkoll il- kummissjoni u l-kumitat tagħna għal analiżi ta' malajr għal din il-petizzjoni li ressaqt. Nihlek nixtieq nirringrazzjom. Issa nixtieq nuża din l-opportunità wkoll sabiex irressa mistoqsija l kummissjoni Għanna provajna nikkuntatjaw il-Kummissjoni biex ikonna aktar informazzjoni biex naraw il-Kummissjoni kuntatjatx il-Gvern il kummissjoni kuntatjatx il gvern il il gvern u l li Litwani fuq dan għaliex hemm problemi fil-komunikat tagħna mal-Kummissjoni u sissa nexxinna nikkuntattjaw biss is-segretarjat ta' DGMV. Il-kumpanija u r-rappreżentanti tal-gvern issa nħossu li rridu jagħtu tweġiba lill-Kummissjoni. U għal daqstant id-Dipartiment tal-Ambjent tal-Municipalità sospenda dan il-proċess. Nirringrazzjaw l-Alla ta' dan għaliex femu li proġett bħal dan mhux ser ikun permess li jiġi implementat kif ġipu laħaq minn għarib dan analiżi ta' xejn. Issa nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni sabiex ikonna tweġiba mill-miktub dwar it-tweġiba min-naħa tal-Gvern Litwan. Sissa dan ma riċevejniex, ma riċevejna l-ebda tweġiba fil-fatt min-naħa tal-Kummissjoni. U naħseb li dan jista' jwassal għal problemi. Nemmen li din il-petizzjoni t-tinżam miftuħa għaliex irridu tweġibiet konkreti dwar l-azzjonijiet li ser jittieħdu b'dan il-proġett biex bekk nkun nistgħu nifetaw li każijiet bħal dawn jirrepetu ruhom. Ma nistgħux nippermettu li l-kumpaniji jiksbu profit għaskapitu ta' ċittadini tagħna u s-saħħa tagħhom. Dak kollox u dak kull ma xtaqt ngħid. Grazzi. Grazzi ħafna. Tal-waqt naddi l-kelma l-Kommissjoni. Sta peress li wasanna rib l-laqa tal-koordinaturi nitolbu ikun konċis kemm jista' jkun. Sur Maraj. Grazzi President. Wedek li sinżon fil-qosor u nirringrazzjak nirringrazzja l-membru onorevoli ta' Brussell għal din il-petizzjoni. Din hija kwistjoni li traqtet tresqet mill-Kummissjoni u ġiet trattata mill-Kummissjoni minn membru simili u ila tħares mill qrib il-proċeduri ambjentali marbuta ma' dan il-proġett. 19 ta' novembru tal-2010 l autoritajiet Litwani informaw il-Kummissjoni li l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali tal-proċedura ta' dan il-proġett intemm. U kif issemma mill-membru onorevoli, fit-19 ta' novembru tal-2010 il- Dipartiment Reġjonali ta' Vilnius ħareġ il-permess, il-konsens għal kostruzzjoni ta' inċeneratur fil-lokal u għalek ma natax, ma natax permess mill-autoritajiet kompetenti propju minħabba din għasta tal-konċessjoni. Memx ħtieġa li nkomplu din l-investigazzjoni iżda jekk il-membru jixtieq li jkollu informazzjoni ulterjuri fuq dan il-proġett, il-Kummissjoni tista' terġa' tikkonsidra l-pożizzjoni tagħha. Grazzi. Signor eh, Bost, eh, muchas gracias, señor Baida. Eh, señor Bastinaru ha pedido la palabra. Grazie, l'onorevole Bastinaru. Għandi mistoqsija. L-għonet, jena sorpris li stat membru qed jitħalla juri nuqqas ta' trasparenza mal-awtoritajiet bil-awtoritajiet lokali tiegħu u mhux qed jagħti l-informazzjoni meħtieġa min naħa tal-petizzjonant qed l livell minimu ta' informazzjoni. Din għandha tkun obbligu għal kull awtorità fi stat membru. Iżda dan mhux il-każ meta nitkellmu dwar il-proġett ta' Vilnius sodisfatt li l-autoritajiet maħarġux fl-axar mill-axar il-permess għall izvilup ta' dan il-proġett, madana kollu l-axar komment li xtaqt namel xinu ma lezzjonijiet li għanna nishtarru minn din is-situazzjoni. Għax inkella t-nipermettu li l-istati membri jkompli jġibu ruħom u dan s ikun. s ikun l-puntaħari id-direttivi mhux se jiġu implementati u ħajkunu inqas effettivi. U nittama li minn tal-inqas il-DGMV jinnotifikaw il-gvern twan dwar in-nuqqas ta' trasparenza l-Ewrow frabta mal-petizzjonanti, mal-komunità u anke tal-kustjoni tawlenin imqajma mid il kustjoni. Grazzi l-Onorevoli Bostenaru. Issa l-petizjonant. id dilu l-kelma għal żewġ minuti. Jekk jogħġbok żomma dan il-ħin, forsi għandek xaġa xiżid ma' dak li qal sur Bostanari u l-Kummissjoni. Iva, grazzi President, jien kont kontent ħafna nirċivi tweġiba mill rappreżentant tal kummissjoni u nittama inkomplu l-komunikazzjoni tagħna l-kooperazzjoni tagħna fil-ġejjieni u li tkun tista' tagħtina l-frott. Grazzi. Tajab wis? Nittamaw miħak, jgħid il-President, u naqblu mal-petizzjonant propju fuq dan. U għalhekk ħanżommu l-petizzjoni miftuħa jekk fim tsaw, kulħadd jaqbel tajab wis. Mela nżommuha miftuħa din il-petizzjoni. Għandaqstant? Nissospendi s-seduta għal pawza qasira u fi żmien 3 minuti nibdew il-laqgħa tal-koordinaturi. Sì,